Irċevejt il-pożizzjoni tal-Konsil fl-ewwel qari u l-informazzjoni fuq l-argumenti li hemm u anki l-pożizzjoni tal kummissjoni titlu eh, daħħal fil-minuti tal-lum. Għanna tliet xhur bħala skadenza li tibda minn għada biex dan il-punt jiġi adottat. Issa naddu għall-agenda. Se niddiskutu id-dibattiti u kwistjonijiet fuq ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji ta' demokrazija. Għanna sija għandawn it-tlet punti fuq l-agenda tagħna. L-ewwel